Thank you, colleagues. We will now start our votes. Grazzi kollegi, ħanibdew il-votazzjoni jekk irrobkom ħudu potkom. Ħudu postkom għax għandna lista ta' voti twila. Eh, nixtieq nibda mal-kemm issa jkun